Għata konflitt mal-attivitajiet ta' għawek bħala membri tal-Parlament Ewropew, ċertu membri tal-Polonja illi fil-fatt talbu rabta mal talbu ħatra ta' Surċimanski fil-fatt waħna rajna li fil-Kumitat kellna lista ta' dawn in-nies li huma nominati u